identità ta' fost il-vizjonijiet kom u tiegħi grazzi. Grazie, signor Commissario. Grazie, signor Commissario. Grazie, il Commissario. Eh, dibattitu spiċċa fuq l-SMEs eh, u nivvutawna l-erba fuq dan il-rapport f'nofsinhar il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa huma l-mistoqsijiet orali dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal reġjun tad-Danubju. Anna Anna ħames awturi ħanaddilhom il-mikrofonu il-Komissjoni fit-8 ta' Deċembru ippubblikat l-Istraċeġija tal-Unjoni Ewropea reġjun ta' Danubju u il-pjan ta' azzjoni illi għandu jiġi adottat eh, mill-Kunsill fil-Presidenza Ungeriża. Kenna rezoluzzjoni fil-20 ta' Jannar tal-2010 u din ħatibqa' msieħba attiva anka fil-aġġornament tal-istrateġija. Il-proċess ta' konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali u nazzjonali kienu twal kif ukoll E kienem konsultazzjoni mal-akademiċi u s-soċjetà ċivili u din il-parti hija importanti ħafna. L-istrateġija tikkonferma il-ħtieġa illi konna investiment tajjeb fi dan il-proċess fin-navikar fil-, -navikar, fil Eh, teknoloġiji ġodda biex nevitaw it-nġis fid-Danubju u biex inneħu l-ostakoli kollha tal-navigazzjoni, il-iżvilupp tat-turizmu, anka il-prevenzjoni ta' dizastri naturali u il-ġlida kontra it-nġis ambientali. Dan kollu ħajtejjeb eh, il-tkabbir ekonomiku fir-reġjun. Huwa importanti li dan il-baċin tal-bahar iswed jittejjeb fir rigward tan-navigabilità ġifieri tal-użu tal-bastimenti U fl-istess jien innaqsu l-impatt fuq l-ambjent, tlabna li sir identifikazzjoni tal-investimenti finanzjarji u biex tiġi implementata din l-istrateġija mill-aktar fis possibbli l-istati membri jistgħu jagħmlu reviżjoni tal-programmi tagħhom u jużaw il-fondi għal din l-istrateġija id-dispożizzjonijiet li hemm fil-perspettiva finanzjarja għandhom jinkludu dawn il-prioritajiet u wieħed għandu jqis ukoll ir-rabta bejn il-baħar l-iswed u r-rotot fil-baħar u Għalhekk din l t tiġi estiza. Is-Sinjura Manescu għal żewġ minuti. President Komissarju, l-istrateġija Ewropea għad-Danubju waħda integrata uħa taqqat il-politiki eh, Ewropej billi tiffoka fuq il-problemi f'dan ir-reġjun eh, Micro. Eh, l-intenzjoni hija li tkabbar il-kanali tan-navigazzjoni madwar l-bliet li hemm fir-reġjun u li jkun hemm terminali ter terminali u infrastruttura tajba għal dan it-tip ta' trasport. Nixtieq eh, nisħa fuq eh, l-interdipendenza tal-pajjiżi li hemm f'dan ir-reġjun ta' Danubju l ħtieġa li wieħed jinvesti fil-komunikazzjoni, fit-teknoloġija u anka fl-iżvilupp tal smis u dipartimenti tagħhom tar-riċerka biex bekk ikun hemm żvilupp u ekonomija hija favur l-ambjent. Jekk irridu tkabbir ekonomiku l-ħolqin tax-xogħol f'dawn il-pajjiżi tal-reġjun tad danub jridu nassikuraw illi din l-istrateġija tkun implementata b'mod tajjeb permezz tal-involviment tal-awtoritajiet nazzjonali u anka tal-privat u tas-settur pubbliku. E, identifikajna l-oqsma u koll e, e, illi issa ħajużaw programmi Eh, integrati u jużaw dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kontest nemmen li huwa importanti ħafna li wieħed Anzi, illi naraw il-pjantazzjoni tal-Kommissjoni fi rigward tal-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u anka tal-programmi tal-gvernijiet eh, marbuta ma' din l-istrateġija. Naddu għal-kellim li jmiss, is-Sur Schleuter. Grazie ħafna jt eh, il-membru parlamentari kollegi, komissarju, strateġija tajba ta' Danubju li tinkludi il-reġuni applikabli kollha ħatkun assi importanti ħafna u toħlo eh, potenzjal għall-iżvilupp ta' dan ir-reġjun. L-aspetti ambientali u ekonomiċi jistaw jiġu marbuta u ikollhom bilanċ eh, li ħares lejn il-ġejjieni il-biodiversità u il-diversità kulturali tar-reġjun kollu jista' jkollhom suċċess fis-swieq eh, u anka fir-rigward tat-turiżmu. Imma l-aktar punt importanti hija illi il-kooperazzjoni ta' dan it-tip tipprevjeni li jkun hemm ehm, arar eh, minn bixmara illi kienu palma kienem fil-passat li kienu dizastruzi. Għalek eh, il-reġuni kollha ta' danju bridu jiġu inklużi u jaħdmu fl-imkien f'din l-istrateġija u rridu nħallu l-ambjent naturali ta' din ix-xmara, rridu l-innovazzjoni u r-riċerka, imma rridu nitalmu ukoll mill dak li ġara fil-passat biex ma nirrepetux l-iżbalji irridu nadataw il-vapuri għal xmara, mux xmara għal vapuri u issa għanna l-opportunita għax għanna teknoloġija għaddatata u il-potenzjal ta' dan il reġjuna Dan għalhekk jista' jkun bidu ta' innovazzjoni ġdida u ta' reklamar ġdid ta' dan ir-reġjun u f'dan il-kuntest naħseb li huwa importanti ħafna għal Parlament fir rezoluzzjoni tiegħu illi jikkoreġi l-proposta tal-Kummissjoni f'qasam wieħed. E, Il-ftajim internazzjonali li hemm li huwa simili għal uh, reġjun tal-Baltiku li għandu x'aqsam mal-kooperazzjoni tal-xmara. tal xmara Hemm konsensus u f'din istqarrija konġunta huwa possibbli li wieħed jiżviluppa l-xmara imma jibqa' jħares iħares l-ambjent u l-xmara tibqa' tintuża għat-trasport fuq l-ilma. U il-kummissarju li iżomm f'moħħu dawn eh, l-aspetti u jara li jkun hemm esperti indipendenti Il-trasparenza hija importanti ħafna u l-kontribuzzjoni ta' ċittadini fil-żona ikkontribwow għall-istrateġija u din għalhekk ġiet appoġġjata minn dawk kollha involuti irridu nassikuraw illi aħna nistaw nikkonservaw dan ir-reġun għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjini u li nużaw il-fondi b'mod tajjeb biex il-miżuri kollha u l-azzjonijiet kollha li ġew ippjanati fil-passat meta kien hemm l-iżbalji eh, dawn jiġu ikkoreġuti biex ikonna bilanċ tajjeb bejn l-aspett ambjentali u dak ekonomiku fir-reġjun. Grazzi ħafna. Is-sur Blażak għal żewġ minuti. President, Komissarju, l-istrateġija eh, mikroreġjonali hija eh, fil-fatt strument politiku huwa forma possibbli ta' kooperazzjoni illi għandha twassal għal użu aħjar ta' inizjattivi u programmi u strumenti finanzjari u anka strumenti ta' kooperazzjoni. Dawn l-istrateġiji għandhom ikunu għafas għal funzjoni aħjar tal-Unjoni Ewropea u tas-suq intern u pjattaforma biex ikun hemm rabta bejn in-negozji u l-atturi kollha għandhom iwaslu għal normalizzazzjoni u għal eh, strutturi aħjar biex jgħinu li l-Europa tiffaċċa aħjar l-sfidi li għandha qoddima. Dawn l-istrumenti għandhom però jkunu definiti tajjeb u minn uh, l-perspettiva tal-ICR il-dini uh, definizjoni ta' strategija eh, micro mikro għandha tkun trattata b'mod strutturat fil-politika pubblika wkoll għandna jkollna eh, eh approċċ strateġiku għas-suġġett E, u il-konċentrazzjoni tagħhom u l-mod ta' kif qed jiġu amministrati. Il-din strateġija għandha l-appoġġ tagħna jekk tkun ibbażata fuq prinċipji bażiċi tal-neutralità fil-budget u fil-leġislazzjoni u anka neutralità istituzzjonali Eh, din istrateġija marbuta mal-użu tal-finanzi eh, Ewropej fil-ġejjini u hija wkoll marbuta mal-politika istituzzjonali u m'għandniex m'għandux ikollna impatt fuq il-perspettiva finanzjarja li jmiss. laqas fuq l-istruttura ta' koezjoni tal-ġejjeni u laqas fuq l-anijiet individwali. Grazie ħafna sur Deutsch għandu il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President Komissarju, uh, onorevoli membri. Meta nitkellmu dwar ir-reġjun ta' Danubju u din iż-żona, x'qegħdin fuq xiex qegħdin nitkellmu? Qegħdin nitkellmu dwar 14 il pajjiż 150 miljun ċittadin illi huma marbuta flimkien permezz ta' din ix-xmara tad-Danubju u irridu ngħidu li l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal Danubju hija waħda eh, hija strateġija tal-ġejjieni mhijiex biss eh, strateġija għal dak ir-reġjun tal-vant tal-Ewropa ma hija strateġija għall ewropa kollha mhux qed mhix strateġija li tħares lej il-passat imma hija strateġija li tħares lejn il-ġejjieni u qed tipprova ssib riċetta ta' kooperazzjoni biex aħna nkunu nistgħu naħdmu flimkien lejn il-ġejjieni. E, Fil-disin ta' din l-istrateġija Danubju aħna użajna metodu antik, wieħed tradizzjonali u eh, rna in inqarbu din l-inizjattiva lejn iċ-ċittadini. Matul ħafna snin għamilna eh, proċedura ta' konsultazzjoni u bħala riżultat ta' dan is-sena l-oħra L-istrateġija ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni huwa importanti illi aħna e, nitfaw dawl fuq din l-istrateġija illi hija daqshekk importanti għal da ċittadini ta' dan ir-reġjun ta' Danubju. E, dawn kollha kienu affettwati anke mill-kriżi ekonomika u din l-istrateġija għalhekk tkun xi ħaġa illi tipprovdilhom mod taħruġ minn din il-kriżi. U dan għandu jkun il-punt li nifukaw fuq fl-istrateġija fil-Parlament Ewropew Ewropew natum merħba għall-approċ tal-Presidenza Ungeriża dan is-suġġett u l-idea tagħhom kienet li jżommu strateġija li tipproteġi u fl-istess waqt iġib il-ġid lil pajjiżi ta' dan ir-reġjun. Il-kooperazzjoni għalhekk hija importanti immens hawnhekk u il-pajjiżi kollha konċernati iridu jaħdmu flimkien. U iridu nużaw il-fondi illi hemm fil-fond ta' koeżjoni. Il-Kummissjoni issa għandha il-mikrofon. No. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju entużjast ħafna u U għalhekk li aħna aċċettajna dan ix-xogħol b'ħafna entużjażmu. Ikoperajna mar reġun u mal-istati membri biex ikonna din istrateġija għamilna din il-proposta u lan tagħha huwa illi ikonna kooperazzjoni eh, bejn l-istati membri u ir reġun u biex din il-kooperazzjoni tissaħħaħ biex ittejjeb l-standards ta' lajxin u hemm eh, konsensus fuq din istrateġija titjib fil-moviment u anka eh, zida fil-ġita Jina kontent illi fil-parlament ehm, dan l-approċ integrat għal din l-istrateġija u din l-istrateġija hija approvata u appoġġata minnaħa tal-parlament. L-istrateġija tal-Baltiku ritna kemm huwa importanti għal daw kollha involuti illi jkunu impenjati b'mod sħiħ fuq livelli lokali, eh, reġjonali, u nazzjonali, imma anka l-industrija u l-atturi l-oħra kollha involuti għandhom il-parti tagħhom x'jagħmlu eh, f'din l-istrateġija irridu nassikuraw illi hemm eh, żvilupp sostenibbli fil-11 il-qasam prioratorju hemm tlieta illi huma mirati lejn li tejbu il-kwalità tal-ilma u il-protezzjoni naturali u anka għal ġestjoni tar-riskju mux bissa Danubju manka tal-ferat illi ħirġin minn din ix-xmara. U dan biex niproteġu eh, anka l-ambjent. Din hija opportunità kbira u wieħed irid eh, jiftakar illi id-Danubju hija importanti ħafna għax biss biss hemm maxar pajjiżi eh, illi għalihom hija importanti immens. U għal din ir-raġuni rridu nużaw nużaw din l-opportunità biex intejbu l-affarijiet. Tmin stati membri eh, f'din il-involuti eh, u sitt eh, stati oħra li mhumiex membri ta' l-Unjoni Ewropea. Għalhekk hemm opportunità għal kooperazzjoni sadwar li finanzjar il-fondi disponibli għandhom jiġu użati b'mod tajjeb u fil-periodu ta' programmar attwali irridu naħdmu fl-imkien, norbtu fl-imkien proġetti u programmi b'motaqli biex nassikuraw illi il-proġetti kollha eh, jistaw eh, jintużaw tajjeb u jisiru b'mod tajjeb f'ħafna negozjati multilaterali u bilaterali jider illi hemm tiġa programmar għal perjodu illi jmiss u qed jiġu diskussi anka proġetti li wieħed jista' jagħmel ma' ħadd fondi hemm bżonn. Se jkun hemm fondi ġodda eh, permezz tal-Bank ta' Investiment Europa hemm 30 biljun Eh, fi tlet snin eh, illi ħajkun jistaw jintużaw f'dan ir-reġjun. U eh, għalhekk se jkun hemm ukoll anka bżonn li nitkellmu ma' entitajiet eh, interessati u ħajkon anka grupp ta' livello li rappresentanti mill-istati membri li ħajiltaqgħu b'mod regolari biex jagħtu rapport ta' l-avvenimenti u segwitu u, u joħorġu bir-rapporti li jkun hemm bżonn hemm ukoll pjan ta' azzjoni bil bazzjonijiet speċifiċi mniżla u aħna din ħanapoġġawha u nixtieq ninkoraġġikom biex issejħu biex l-azzjonijiet di jiġu implementati tajjeb u jiġu evalwati u kol. Grazie ħafna, komissarju. Di. Grazie, komissarju. U issa għanna kallima fissam il-gruppi politiċi l-għannet fissam l-IPP il-sur Marinescu. Grazzi President, Kommissarju. Il-grupp tagħna japprezza id-dokument abbozzat mill-Kummissjoni ħa jappoġġa eh, l-adozzjoni tiegħu taħt il-Presidenza Ungeriża. Sabiex l-istrateġija tiġi implementata tajjeb għandna bżonn Inżommu f'maħna tlet aspetti l-ewwel qed jkollna lista ta' prioritajiet u proġetti komuni b'koordinazzjoni mal istat Kommissjoni u finanzjament adekwat sabiex inkunu nistgħu nilħu l-anijiet tagħna. Għalfej din il-lista ta' prioritajiet mela, għandu bżonn din ikona din il-lista għal-pajjiżi kollha involuti jrid ikollna l-lista ta' proġetta ta' proġetti li jkunu forzati flimkien sabiex iwaslu għal kabbir ekonomiku fir-reġjun u biex ikun hemm iktar investiment fir-reġjun. Irri konna dawn il-proġetti definiti, ċari u li jiġu applikati kollha fl-istess waqt fuq il-koordinazzjoni. Mill-esperjenza li għanna sissa fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-Baltiku, nistaw naraw illi rritu konna strategija ta' ko, ta' ko, strategija koerenti. rridu nigarantixxu infurzar ta' dawk il-prioritajiet li nkunu qbilna fuqhom huwa minnu li nix bżonn ta' iktar fondi, iktar leġislazzjoni, però għandna bżonn ta' strateġija ibbażata fuq lista ta' prioritajiet komuni u komunikazzjoni effiċenti. Għanna napplikaw dan il-pjan għal riżorsi li tiġaġġew allokati permezz ta' programmi strutturali għandna nżidu wkoll il-kontributi tal-Stati membri responsabbli u nużaw fondi illi ma ġewx użati f'sasturi oħra. Intiħriġ bl-idea li jkun hemm kuntratt għal proġett ta' koeżjoni, forsi li l-istess ħaġa tista' tapplika wkoll għal Danubju. Issa għas-Soċjalisti Demokratiċi is-Sur ta' Bajdi. Országból származik, mert bizony nagyon nagy munka vár mind a magyar. Grazie ħafna, President. Il-Kummissarju Han, u minn hawnhekk insellimlek, ukoll jiġi minn din il-żona, aħna bħalissa għandna il-Presidenza Ungeriża u hemm ħafna xogħol xisir. Kif nistgħu nsibu bilanċ, bilanċ u nżommu dan il-bilanċ b'daw il-prijoritajiet kollha? Mux qed għaliex għandi xi dubju, ovvjament jiena naqbel ma' din il-politika u nixtieq li jkollna strateġija ta' suġġess, imma il-ħaġa tajba f'din l-istrateġija hi li din ħat isforza lil dawk il-pajjiżi u ġelom biex jaħdmu fl-imkien il-pajjiżi li eh, imissu mad-Danubju. għanna kwistjonijiet tal-ekoturizmu, kwistjonijiet ambientali, ħafna affarijiet li kultant jikkontradixxu xulxin. Kif ħan il bilanċ f'dawn is-setturi kollha? Li rridu nagħmlu li noħolqu bilanċ fost daw il-prioritajiet differenti kollha issa il-liberali demokratiċi. Sur President, Komissarju, kollegi, l-istrateġija għad-Danubju ħat iġi approvata dal-waqt mill-Kunsil tal-Ministri f'April li ġej. U dan ħajkun sinjal għal pubbliku illi memx ostakli qabel ma dana jiġi implementat, però fil-prattika hemm numru ta' ostakli fil-koordinazzjoni tal-prioritajiet u biex jikkoordinaw il-mekkanizmi ta' implementazzjoni u ta' kontroll. U dan b'mod partikolari rigwardja proġetti kbar transkonfinali. Naħseb il-Kummissjoni għandi tagħta tagħti importanza kbira għal monitoraġġ ta' disciplina finanzjarja li wieħed iżomma l-iskadenzi sabiex nilħu r-riżultati li nixtiequ. Ir-responsabiltajiet idu jkunu definiti ċari. Anki rapportaġġ u l-analiżi kustjoni il-problemi jistaw joħorġu waqt l-implementazzjoni tal-istrateġija. Għalhekk importanti ħafna li jkun hemm komunikazzjoni, informazzjoni u l-proċessi interni fost il-koordinaturi iridu ikunu ċari. Qabel l-istrateġija kena diskussjonijiet twal fuq affarijiet li għandhom xieqsmu mal prioritajiet tal-istrateġija, dan għażiet l-interess tal-Istati Membri Ewropej. Però Iżu kun naraw kif iċ-ċittadini ħajkunu informati dwar l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u din hija xi ħaġa illi qatt iridu nindirizzawha fuq livell Ewropew naħseb li dan ifisser li hemm bżonn ta' kampanji ta' informazzjoni sabiex jirna xilna ikonna proġett Ewropew ta' suċċess ieħor. Grazzi ħafna is-Sinjura Loħbiller issa al ħodur Grazzi President. Importanti illi dan ikun proċess miftuħ l-abbozzar tal-istrateġija. Irrid ikollna l-interessi ta' kulħadd riflessi fiha. mhux biss Mux biex l-għanijiet kolla ta' zvilup matul ix-xmara ħajġu għal manizzati aħna irridu nadattaw il-bastimenti u l-vapuri għax u mux bil-konti għax l-vapuri ma jistax ikun. Pero, ikonna naraw li mux dejjem użajna l-iktar metodi tajbin għall-ambjent u dan ma affarijiet li ġejna kritikati għalihom. Jekk aħna nużaw il-possibiltajiet tekniċi li għandna bħalissa u tassew nżommu f'maħna ntejbu u nipproteġu l-ambjent, għan nistaw namlu dan u nevitaw ħafna konflitti. Naħseb illi irridu nindirizzaw dawn il-punti fir-riżoluzzjoni tagħna. Grazzi, President, Kommissarju. Fl-aħħar tal-2010, Kommissjoni Ewropea preżentat il-komunikazzjoni u pjantazzjoni tagħha tal-Danubju u kellna azzjoni, rajna kif azzjoni koordinata ta' dawn ir-reġjuni u l-pajjiżi tad-Danubju jistgħu waslu għall-iżvilupp ta' dan ir-reġjun. U fas l-affajt li kien hemm imsemmijin kien hemm li jrid ikun hemm trasport tal-merkanzija li tkun tajba għall-ambjent u mhux tagħmel il-ħsara. Proġett, proġett ukoll li ħares lejn interkonnessjoni tal-ferroviji mill-Bratislava sa Vladivostok. Jekk dan il-proġett jiġi implementat, ħajżid l-importanza tal-rotta tad-Danubju u ħajżid ukoll jagħti spinta li tkabbir ekonomiku tal-reġjun. Ovvjament lan huwa illi anke innaqsu ir-riskju tal-arar u nżidu il- navigazzjoni fuq ix-xmara U dan huma proġetti li jista' jiġu finanzjati minn numru ta' sorsi bħalma u pereżempju l-Fond ta' Koeżjoni. Grazzi ħafna Sur Van Nistelrooy għal żewġ minuti. President, Kummissarju, grazzi. Ħaġa tajba ħafna li qegħdin hawnhekk illum nitkellmu fuq l-istrateġija tad-Danubju din hija problema kbira. Nafu illi hemm problema bil-kwalità tal-ilma, l-erożjoni, u hemm ukoll il-kwistjoni tal-potenzjal li eh, s'issa ġinjorat ta' din iż-żona anke għal negozji. Approċċ simili tal eh, xmara Rajn fil-fatt zidat il turizmu zidat il-kwalità tal-ilma kienet tajba wkoll għal bidja. Jekk tħarsu lejn il-bażi tal-integrazzjoni territorjali, it-trattat jipprovdi għal ko kooperazzjoni transkonfinali aħjar bejn l-Istati membri u r-reġjuni u Il-Kummissarju fil-fatt qal li mhux se jkun hemm strutturi ġodda, mhux se jkun hemm qafas leġislattiv ġdid u laqqas fondi speċifiċi minflok, minflok tużaw fondi eżistenti u tal-IP. Reġjuni makro f'dan il-fazi pilota mandomx għam aktar komplikati nikomplikaw is-sitwazzjoni ma' reġjuni li jridu jużaw l-istrumenti eżistenti b'mod aħjar. Nasab li nistgħu naħdmu fl-imkien effettiv ħafna jekk ikollna din it-tip ta' pjantazzjoni. Però mhux paroli biss ridu jkollna flus ukoll u irrid ikollna l-appoġġ tal-Kummissjoni. Għaxra fil-mija ta' traffiku fuq ir-Rajn jista' jiżdied jekk ikun hemm links ta' inland waterways mal-ibħra. Dan jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Is-sur Kirlov, l-istraġġija tad Danubju irridu namlu proċess kontinwu u għodda ta' kooperazzjoni bejn l-imsieħba li għadin jiffaċċjaw sfidi ta' CO2, rridu nżidu l-implementazzjoni ta' eh, miri komuni u intejbu eh, l-kwalità ta' ċittadini tagħna matul din l-arterja tant importanti għall-Ewropa li ġiet melquta wkoll mill-kriżi preżenti. L-istrateġija hija bottom up u din l Strategijiet uħarsu li u koll fil-dokumenti tal-programma. Il-stakeholders ridu jħarsu lejn il- bħala priorità il-proġetti li mbagħad jiġu rifletti fl-istrateġija. Il-reġuni tad-Danubju iridu u koll jgħatu il-kontribut tagħhom u l-fondi tagħhom biex ikun jista' ikun suċċess dan il-proġett. Però jrid ikun hemm programmi transkonfinali wkoll u bekk l-istrateġija tista' tkun eżempju tajjeb tal-kooperazzjoni interreġjonali. Grazzi s-sur Kirilov, issa s-sur s sinjura Sahnelova. U fil-fatt il- kostitwenza taħħajja eh, propju f'waħda minn dawn ix-xmajjar. Sur President, il-Moravja fil-fatt, l-istrateġija ta' Danubja, ta' Danubju hija wkoll makrostrateġija illi tista' twassal kooperazzjoni tajba bejn l-Stati membri li għandhom interessi komuni. Aħna naqblu illi lan ewlieni għandu jkun illi inżidu l-impjiegi u jkun hemm żvilupp sostenibbli fil-waqt li nużaw politika u strumenti eżistenti. Eh, li dunajdu le għal burokrazija le għal istituzzjonijiet ġodda u le għal fondi ġodda. Tlet lejiet. Imma fl-istess ħin għandi mistoqsija speċifika l-Kummissjoni. Kummissjoni Ewropea kif għatat ċerta din l-istrateġija ħadet implementata tajjeb fil-prattika speċ speċjalment kooperazzjoni mal livelli lokali u l-NGOs għaliex Il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa relevanti ħafna hawnhekk u dawn il-livelli kollha għandhom jikkoperaw u l-attivitajiet kollha għandhom jiġu sorveljati mill-Kummissjoni Ewropea jrid ikun hemm implementazzjoni li eh, però l-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tippreżenta verżjoni simplifikata ta' dan id dokumenti li jkun aċċessibbli għal livelli lokali u l-aħħar mistoqsija tiegħi id-istrateġija tad-Danubju kif ħadd intrabat ma' qafas finanzjarju ġodda sa l-2020. Grazzi ħafna is-Sinjura Kadenbach għal żewġ minuti. Sur President Kommissarju, grazzi ħafna tal-li ġejt u qiegħed fostna llum inti tkellimt dwar 11 priorità. Nasab l-istrateġija tad-Danubju kif qed inti kont entuzjast ħafna dwarha u din ħaġa sabiħa ferm għax tħares kif tħares lejha għal ħaġa fl-istati membri, reġjuni din hija strateġija li lkoll koll inħossu li hija neċessarja u meħtieġa, però meta nisimgħu d-dibattitu tal-lejja nindunaw miex qed jibżaw in-nies il-kooperazzjoni fl-oqsma kulturali mhux ħadd tkun xi ħaġa diffiċli li wieħed isib tarfa din hija ħaġa li ilha għaddejja għal numru ta' snin Is-sostenibilità però hija ħaġa oħra. U hawnhekk qegħdin il-beżat fuq din jibżaw in-nies, konna qegħdin nitkellmu fuq id-Danubju bħala mezz ta' trasport u konna qegħdin nitkellmu wkoll fil-Kumitat tal-Affarijiet Ambjentali, dan rajnih bħala alternattiva għal forom oħra ta' trasport li jista' jgħinna naqsu diossidu tal-karbonju, però l-ikbar biża li għandna Danubju tirrigwardja l-ekosistema tiegħu. Però fl-istess ħin din hija opportunità kbira u rridu nkunu għadħarsu lej l-qoddim, lej l-futur f'din l-istrateġija, iva ħajkun hemm bżonn ta' fondi, però sta' l-Kummissjoni l-Parlament flimkien biex jieħdu deċiżjonijiet fuq il-fondi li jistgħu il-fondi li jistgħu jiġu allokati ehm, għalija. Um, Nistaw nħarsu kollejn it-tributarju reġjuni madwar il danubju għal dan. Nasab li kondizjoni essenzjali jekk aħna tassew idu nimxu l-qoddim f'din l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għad-Danubju. Din hija opportunità kbira biex ninvestu f'enerġija eh, ħadra u biex naħdmu bottom-up fuq is-sostenibilità, in-nies, il-partit interessati, kulħadd għandu ħafna entużjażmu fuq din l-istrateġija u naħseb din hija ħaġa tajba ħafna dan huwa opportunità eh, biex aħna nagħtu eżempju. Grazzi ħafna, is-Sur Kalfin. President, Kommissarju, Sam il-bidunet l-istrateġija tad Danubju għandha twassal għal riżultati konkreti li jkunu viżibbli. Hemm ħafna pajjiżi li jgħaddi minnhom id-Danubju, però il-prijoritajiet huma importanti ħafna, ċoe e, nżidu t-turizmu, l-iżvilupp ta' trasport. Dan ukoll irid ikun viżibbli U ritnajt bot partikolari l-bħtieġa ta' involviment attiv ta' strutturi tal-soċjetà ċivili ta' mill-bidunet din l-istrateġija tkun suċċess meta iċ-ċittadini li jgħixu minn dawk ir-reġjuni li minnhom jgħaddi d-Danubju ikunu konxi ta' forum konkreti kif huma jistgħu jikkooperaw. U għalhekk nixtieq nappella kemm lill-Kummissjoni kif ukoll il-kollegi tal-Parlament Ewropew biex jgħinu ħalli jinfetħu uffiċċji ta' informazzjoni u li lill-NGOs u l-universitajiet biex nimplementaw proġetti konkreti. Grazzi. Anna Bistax il-kellim għal KHDI, pero nista nieħu biss ħamsa, iġifiri ħajkolli nażel il-min nagħti il-kelma. Naddi l-ewwel il-kelma assur Mikolaxi. Grazzi ħafna, President, l-istrateġija tad-Danubju ma tfisser xejn jekk ma jiġix implementata b'mod tajjeb u aħna fuq hekk qegħdin nitkellmu lejla fuq l-implementazzjoni. Ħaġa tajba illi Program programm ta' trasport multimodali huwa parti minn din l-istrateġija. Naf li l-port ta' Bratislava ħajkun parti importanti ħafna ta' din l-istruttura sabiex ma ikonna, ikonna alternattiva għal trasport bl-art xi trakkijiet ovvjament iniċsu. Flimkien ma' kommissarju ta' qabel is-Sur Figel kellna smen dwar l-importanza li l reġjun kollu jipparteċipa f'din l-istrateġija. Irrid ikun hemm ukoll prevenzjoni tal- ta' katastrofi u problemi ambientali. Naħseb illi dan dil-istrateġija mhux se jkollha impatt fuq il-fondi strutturali tar-reġjun f'dan il-qasam. Grazzi ħafna sur-kuta sissa. Bit-kabbir tal-Unjoni Ewropea Issa wasal iż-żmien li niddiskutu dawn l-istrateġiji. Il-Kommissjoni saġab din l-istrateġija dan u bju nixtieq nifirħilha l-Kommissjoni tal-iffukat fuq 11 il-priorità l-azzjoni li jistgħu waslu għal tkabbir sostenibbli u aktar impjiegi fir-reġjun. Naħseb illi wieħed mill kondizzjonijiet biex din l-istrateġija tkun suċċess hija biex neliminaw differenzi bejn ir-reġjuni permezz ta' kooperazzjoni istituzzjonali u finanzjarju u anki permess tal-użu tal-fond tal-iżvilupp reġjonali. Hemm ukoll il-fattur tal-enerġija, l-enerġija tiswa ħafna flus u m'għandniex ħafna kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija, għalhekk jiena nixtieq nappoġġa il-ħolqien ta' eh, swieq tal-enerġija f'dan il-qasam. Grazzi Sur Obermeyer. Grazzi President. Komissarju, l-istrateġija tad Danubju fost affarijiet oħrajn għandha tejjeb il-kooperazzjoni fit-trasport u anke tippromuovi l-titjib fl-infrastruttura. Irrid ikun hemm ukoll investiment fit-teknoloġija. F'dak għandu x'jaqsam ma l-ambjent aħna għandna ċertu beżat. Speċjalment fuq il-power stations tal-enerġija nukleari u atomika matul id-Danubju. Imma, ma tuqqa taħares lejn natura transkofinali ta' daw il-proġetti, ħafna drabi, il-pajizi involuti ma jkunux involuti fil-proċess kollu, u għalhekk da joħloq tensjoni bejn l-istati bejn l-istati u reġuni. Din l-istrateġija hija l-opportunità tagħna biex nippruvaw inneħħu l-ostakli u nuqqas taftemijiet. Issa nixtieq nagħti l-kelma lil Sinjur Meshirish. jina kontent ħafna li qed nisma' fuq l-istrateġija tad-Danubju, però jiena naħseb li l-ostakli possibbli tagħna nittama li jistgħu jiġu eliminati u l-istrateġija ta' Danubju meta din tiġi implementata nkun nistgħu naraw titjib essenzjali għal kwalità tal-ilma tax-xmara meta nqisu wkoll problemi li kellna fil-passat u anke forsi nsolvu problemi oħra fuq xmara fi xmara nifissa. Jina jkolli najtu kol li huwa ta' dispjaċir kbir li ma kienx hemm finanzjament aktar. U dion kienu jagħmlu differenzi kbar kiku. Importanti ħafna li niftakru li il- xmarta dan u għat reġjuni antiki u ġodda u din tejn ħafna l-istati membri ġodda anki biex ikunu jistaw u ma' l-istati membri l odma Għalek, hemm ħafna esperjenzi li jridu jiġu mital malma mill-reġjun mil ta' Danubju. Grazzi tas Sur President. Il-President Europe, L-istrateġija ta' Danubi li ġiet bbażata fuq l-istrateġija tal-Bahar Baltiku hija mod kif qed jista' jkoordina politika f'ħafna osma prinċipali minħabba l-fatt li l-istrateġija titwieġeb għal ħafna sfidi li l-istati membri fil-fatt din jiġu affaċċjati bihom. Diskrepanzi soċjali bejn il-membri l-istati membri differenti, l-intensifikazzjoni tal- traffiku, tibdil tal-klima, diversifikazzjoni kulturali, biodiversità, eccetera, eccetera. U għalhekk jiena naħseb li l-Istrateġija Ewropea għal Danubju ser tkun pjattaforma ta' dialogu bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u anki l-Istati membri li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea u dan ser iwassal għal benefiċċji fuq il-medda twila ta' żmien anki għal fuq livell reġjonali u lokali. Aħna ta' bilħa irridu strategija li wara darba tiġi implementata tista' twassal għal titji fil-ħajja fil-kwalità ta' ħajja għal ċittadini kollha fir-raġjun ta' Danubju. Grazzi tassew. Issa wasal il-ħin għas kummissarju ħan biex kun jista' iwieġeb il-mistoqsijiet tagħna u anki jagħti xi pariri għal kommenti li tajna. Grazzi tassew, Sur President, Meta nqisu nuqqas ta' ħin li għandna mhux ħankun kapaċi nwieġeb għal kollox, però nixtieq nirreferi għal kwistjoni ta' navigabilità. Ta' bilħaq dan huwa suġġett li huwa ferm importanti u rridu nsibu soluzzjonijiet ekonomikament viabli u tajbina l-ambjent, rridu inħaltu daw l-affarijiet mod intelligenti, l ewwel net irridu mod intensifikat inħarsu li l-iżviluppi ta' bastimenti, u bo partikolar rridu nħarsu lejn bastimenti li in, inqas disturbazzjoni għal eħ tal-xmara. U għalek jina fost wieħed minn dawk li naħseb li rridu nadattaw il-bastamenti għaxmara mux il-affarijiet, ma naħsibx li rridu nistennew li konna l-istess kobor ta' bastimenti fid-Danubju kollu ma jistax ikonna l-istess eh, battib ta' bastimenti bħal eh, għal-Mediterran meta qabla ma' bastimenti li konem fl-Atlantiku. Ħafna mit-trasportazzjoni fuq id-Danubju huwa madwar ta' 800 km bħala distanza u għalhekk jiena naħseb li nistgħu innaqsu dan din id-distanza u namluwa inqas għalhekk tkun idea tajba għalina biex jissru f'moħħna il- kejl il-tul tal-bastimenti u naħseb li tajp li konna l bastimenti użati eh, matul ix-xmara. Governanza multi, ta' multi ġit imsemmija u kol u dan waqasan fejn aħna ta' bilħaq nistaw nużaw strategiji ġodda blan li għal programmazzjoni li jmiss Aħna rridu nassikuraw li l-livelli kollha ta' soċjetà jkunu involuti fil-żviluppi, speċjalment fl-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. U hawnhekk jiena u kol naqbel mal-perspettiva ta' Sr. għax għaxem ħafna entuzjazmu għawnek. U għalek irridu impoġġu dan l-entuzjazmu u nużaw sabiex noħol u valur mizjut. Fil-popolazzjoni jidher li hemm passjoni u entużjażmu qawwi dwar dan is-suġġett u jina naħseb li dan huwa inċentiv qawwi biex aħna nkun nistgħu nimplementaw l-affarijiet aħna minna weda u nemmen li rridu insegwu il-klim tagħna bil-fatti issa u għalhekk mill-ġdid Nishtiq nerġa' nsemmi l-ftejim, ġifir biex il-klim indawru fazzjonijiet fazzjonijiet għal darboħra permettu li nisħaq mill-ġdid li fil-prinċipju hemm biżejjed flus disponibbli. Aħna għanna ħafna flus disponibbli u rridu nużaw biex noħol u valur miżju tal-Danubju u anke ċittadini li jiexu hemmhekk mal-madwar. Ġifri għandna kważi 15 miljon. Grazzi tassew kummissarju, id-dibattitu magħluq u il-votazzjoni fuq dan is-suġġett ser ikun il-ħamis f'nofsinhar. Issa ngħaddu għall-istqarrija